fil-prattika sabiex niċċertaw illi dawk illi e, serqu lassi ma jiskapaw ix lixxa. Grazzi ħafna għanna mozzjoniet sit mozzjoniet għal e, dan id-dibattitu u dan id-dibattitu malu u ser nivutaw fuq għada f'nofsinhar. Grazzi ħafna il Punt li misfuq l-agenda huwa il-dikrazzjoni tal-Kunsill u tal komissjoni fuq ir-rapport ta' progress 2012 dwar il-Bosnia Herzegovina. La parola al Ministro Creighton, prego. President. Il-Ministru Creighton, naturalment. Eżis, onorevoli membri, l-izviluppi fil-Bosnia Herzegovina ma' segwewx l-aspettativa u tamiet tagħna għandna numru ta' tħassib u naf illi il-Parlament għandu l-istess tħassib li wara rifless fir-riżoluzzjoni fil-mozzjoni riżoluzzjoni li jentu għati votaw fuqa għada nixtieq nieħu dil opportunità sabiex ingrezza li Doris Pack tal-impenn tagħha u anke tal-arfin illi u ijurid bħala il relatur tagħkom. Hawnhekk naraw li kien hemm influenza pozittiva u rejtu kemm intom importanti fl-iżviluppi li se jkun hemm fil-ġejjieni. Kien hemm ġie rapportat xi progress fil-bidu tal-2012 eh, fil-Bosnia Herzegovina bil formazzjoni ta' ministri ġodda u kien hemm ukoll il- eh, progress ieħor, iżviluppi oħrajn, però il-momentum ta' dawn l-iżviluppi ma inżamx. Mod partikolari aħna disappuntati minħabba illi l-izvilupp fuq l-aġenda tal-Unjoni Ewropea issa eh, qed kważi waqaf u l-sitwazzjoni mhux qed eh, titjieb. Ir-rappreżentanti politiki kien laqgħu koll tal-Ġunju tal-2012 tal ma' rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea ma' dawn il-pajjiż iżda il-rekwiżiti fil-fatt ma ntlaqgħux. Met mill-ikbar prioritajiet tal dan il-pajjiż huwa illi il-Kostituzzjoni tagħhom tkun eh, issegwi il-Konvenzjoni ta' Dritti tal-Fidel tal-Unjoni Ewropea. Irridu naraw illi jkun hemm passi seri f'din id-direzzjoni qabel ikun sa nimxu ktar l-qudiem. Regoli Vinci huwa importanti ħafna U importanti l bosni eh, Erzugovina tituri li verament qed segwi l-obbligi tagħha. Dawn l-elementi huma importanti ħafna qabel l-Unjoni Ewropea tista' bissejra ta' tikkonsidra kwalunkwe applikazzjoni sabiex din il-pajjiżi tissieħeb mal-Unjoni Ewropea irid tkun hemm mekkaniżmu ta' koordinament tajjeb mod partikolari fl-assistenza li nata lil dan il pajjiż sabiex jissieħeb mal-Unjoni Ewropea u anka fajnuna fiskali tista' tingħata. aħna rġajna tanina l-appoċ tagħna sabiex tkun hemm dialogu illi jkun wieħed eh, tajjeb sabiex dal pajzi sej sul-istituzzjonijiet meħtieġa aħna sejħa għamilna sejħa lil Bosnia Herzegovina sabiex tipparteċipa f'dan il-proċess b'mod sħiħ aħna rridu illi ikun hemm eh, sistema ġudizzjarja tal-sistema eh, ġudizzjarja li tkun verament effettiva u eh, ġusta. L-Unjoni Ewropea ser tkompli tappoġġa il-Bosnia Herzegovina fil-proċess ta' integrazzjoni tagħha iżda jrid ikollha wkoll preżenza serja eh, f'dan pajjiż, però dan pajjiż irid tkompli wkoll isaħħaħ l-isforzi tiegħu u rid iġib u jagħti iktar eh, prosperità lill-ċittadini tiegħu stess. Dan iċ-ċittadini tal-Bosnia Herzegovina verament jixilhom ġej futur aħjar, grazzi. Grazzi ħafna. Il-Kummissarju Fuller għandu il-kelma. Onorevoli membri, Ministru, jina nixtieq nirringrazzja lis-Sinjora Doris Becker għal eh, rapport eċċellenti fuq il-Bosnia Herzegovina Is-sena li għaddiet għattilkom li meta nitkellem dwar dan il-pajjiż huwa diffiċli li nkun pożittiv ħafna. Sfortunatament għad għandi l-istess problema din is-sena. Kif juri rapport eh, ta' la bosta rapport ta'kom il-progress kien wieħed verament limitat. Imħazbin ukoll dwar l-elit politika u naraw ukoll hemm nuqqas ta' viżjoni għal pajjiż Kif tgħid il-mozzjoni il-pajjiż qed jaqa' iktar iktar lura wara l-pajjiżi l-oħrajn tar-reġjun. Minħabba tħassib tħana l-Unjoni Ewropea żiedet il-kuntatt mal-Bosnia Herzegovina wkoll provat tiffaċilita il-kuntatt politiku matul dawn l-aħħar xhur krem ħafna attivitajiet eh, diplomatiċi sabiex nippruvaw ngħinu il-pajjiż isolvi l-iktar kwistjonijiet urġenti fil-qosor sabiex nimplementaw il-passi kollha illi bilna fuqhom f'Ġunju tal-2012 u li tistgħu sibhom diversi konklużjoni tal-Kunsill u anke fil-abbozz eh, tar-rapport aħna morna niltaqgħu mal reprezentanti tal-pajis f'April. Minħabba nuqqas ta' progress illi wrew jiena sfortunatament kelli nikkanċella il-tilet round ta' eh, diskussjoni fuq livell għoli għal sħobija ma' l-Unjoni Ewropea. Sfortunatament kien hemm iktar il-politiċi kienu iktar interessati fuq l-interessi etniċi u illi eh, u li u li ma ħadux l-affarijiet bisserta biżejjed issa iridu verament juru serjetà f'sitwazzjoni ta' nuqqas ta' stabilità huwa diffiċli li ssib fil-fatt konsensus fuq kustjoni ta' sekk essenzjali. Issa huwa vitali li jisibu konsensus il Kroazja u ser ikun ser ikun issa il-Kroazja waġġar ta' dan il-pajis u issa ser ikun membru tal-Unjoni Ewropea. Għana qed nippruvaw nifaċilitaw eh, dan il-proċess kien laqat eh, ma' żewġ pajjiżi. Minkejja li xkiel li kellna tenejna ta' il-darba illi l-appoċ u l-impen tagħna huwa disponibbli għal dawk li fil-pajjiż iridu jmexxu l-affarijiet il qudiem Id-dialogu e, tagħna u l-ġikutura tagħna fil-fatt qed e, toffri e, biex nimxu l-qudiem fil-fatt napprezza ħafna eh, l-appoċ minna ħasakom. Grazzi ħafna issa nagħti il-kelma lil-kellima tal-grupp issa l-PPE is-Sinjor eh, Peck. Sinjor President, Ministru Surfule. Aħna posponejna dibattitu għal erba ġemat. Sperajna Ittamajna li tiġri xi ħaġa pożittiva fil-pajjiż f'dak iż-żmien, iżda sfortunatament dan ma seħħx. l ebda ftehim m'hemmx gvern li jistaħdem sew, il-President bħalissa qiegħed il-ħabs u lanqas biss jista' jagħmel xogħlu skont il-ftehim Dayton. Għalhekk għandna federazzjoni li mhux qed taħdem, ma tistax taħdem. U Għalhekk għandna sitwazzjoni verament traġika. Il-politiċi fi Brussell kif smajna diġà u anke fil-pajjiż innifsu fil-Bosnia Herzegovina qed jippruvaw jagħmlu l-almu tagħhom sabiex jgħinu l-ċittadini, però sfortunatament jidher li nies qishom ma jridux jiġu mejjuna. Jiena eh, ressaqt mozzjoni għal emendi minħabba dan kollu u ta' dan huwa sinjal ta' allarm lil kulħadd. Naf li min mhux ħajsegwi dan eh, din il-mozzjoni, però nħoss illi għandi dmir li nagħmel dan fisem il-paj in-nies tal-Bosnia Herzegovina. M'għandniex istrumentu ieħor li se jippermettilna nieħdu azzjoni. Il-fatt illi il-sentenza fuq drittijiet tal-bniedem mhux qed tiġi infurzata, din hija verament eh, xaġa tixxukjani. Għana maħniċ t-tkelmu biz dwar eh, ċittadini wieħed fil-Bosnia Herzegovina, għed t-tkelmu dwar klassi politika. U lejom għanna nimmiraw. Il-kostituenti tagħna kif nistgħu nispjegawlhom dan kollu? Kif nistgħu nispjegawlhom li qed nagħtu l-flus lil Bosnia Herzegovina? Kif nistgħu nispjegawlhom maħna daqshekk impenjati meta mbagħad il-politiċi hemmhekk qed eh, jiġdu nasqajna, tidu vantaċ ta' minna. Jina verament imdi għal ħajkolli nieħu din it-triq għaliex għal 23 sena għal sejt rabta kbira mal eh, dawn in-nies, mal nies tal-Bosnia Herzegovina. Rridu naċċertaw li dawn in-nies kollhom futuri kollhom fil-fatt ix-xogħol u t-tfal tagħhom ikun issa verament futur. Grazie ħafna issa għal grupp essendi il signor Boskart. Sinjuri, il-mexxija tal-Bosnia Herzegovina ma żammewx mandati ta' skadenza, suppost kellhom juri sport kredibbli, iżda eh, fallew b'mod spettakolari. Fl-Unjoni Ewropea ma sawx insejħu li hemm elezzjonijiet eh, ġusti jekk mhux kull paj mhux kull ċittadin għandu min jirrappreżentah. Dan huwa dritt ċiviku fundamentali u għalhekk illi il- il-regolament sadi ċupintiġ huwa fil-fat verament eh, ewlieni fil kwistjoni kollha. Jiena kelli tama illi l-affarijiet jimxu għall aħjar, però kollegi jiena ma nistax eh, nappoġġa s-seħħa sabiex dan il pajis ma jibqax fil kunsill tal-Europa. Fej se ta' umarru kieku s-sur sejdiċi, fej se imur s-sur sadiċ kieku jiddefendi drittijiet tijaw? il-Bosnia Herzegovina għad qegħdin ehm, staġnati sa pajjiżi oħrajn u xir qudiem. Dan se ħalli konsekwenzi kbar fuq dan il-pajjiż. Għajem frontiera bejn il-Kroazja u l-Bosnia Herzegovina u din il-frontiera għandha taqqat u mhux ehm, tkompli tifret Il-Bosnia Herzegovina għandha bżonn it-tejb sitwazzjoni tagħha qabel il-Kroazja titsieħeb mal-Unjoni Ewropea. Għandna bżonn li jagħtu iktar tejbu sitwazzjoni tal-impjiegi fil-pajjiżi tagħhom u jagħtu iktar drittijiet liċ-ċittadini. ċittadini jridu l-dritti tagħhom jiġu maħarsa u dan m'għandux jaqsam mal-etniċità tan-nies. Il-pajjiż mhux qed jimxi l-qudiem iżda reġjun iva qed jimxi l-qudiem. Diġa nista' naraw illi hemm nies bidijat illi qed jimxu mill pożizzjoni tagħhom lejn pajjiżi oħrajn u dan qed iħallik eh, ħkastik. Dan il-pajjiż qed jista' jaffettwa wkoll reġjun kollu kemm hu. Kif aħna nistgħu naċċertaw illi jkun hemm sigurezza u fil-fatt bilanċ f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. Issa għal grupp għal Is-sur is sur Nitz uh, Utenbrek. President, Kommissarju, kollegi, jena nifem li ilek segwu il-kom segwu il-situazzjoni tal-Bosnia u l-Herzegovina mill-qrib u entuzjasti u impenjati biex tassew taslu għan soluzzjoni għal dan il-pajis u darba wara l-oħra tridu tarfu li din iskadenza mhux qed tiġi rrispettata mhux l-ewwel darba din. Nirrispetta l-Onorevoli Peck li nafu li hija persuna ta' stoffa u dinamika ħafna u nifmu li issa tressaq din l-emenda għax kważi għatat qalba u għat t-prova t-istiden li kunem sospensjoni tal-Bosnia Herzegovina mill-Kunsil tal-Ewropa u nistgħu nagħmlu ħaġa għal ftehim temporanju anke l finanzjarja tal-SAA. Nifhem il-lan wara din id-deċiżjoni ma ma naqbilx miegħek kollega. Naf li jista' jkun hemm xi nuqqasijiet jew deficit fir-rigward il-Bosnia u l-Herzegovina, ma hemm membri fil-Kunsil tal-Ewropa li sfortunatament qed jinsaw l-naqsijiet tagħhom stess li huma akbar u jinsaw li meta mqabbel mal-Bosnia u l-Herzegovina dawn huma pajjiżi kbar u li eh, għandhom ċertu saħħa u għalhekk ejja ma noqogħdux nedduhom, ejja ma ngħidux li għandhom jiġu sospiżi mill-Kunsill tal-Ewropa. U mhix xi ħaġa tajba li jkun hemm politika ta' approċċi differenti skont min ikun il-pajjiż, skont id-daqs tal-pajjiż jekk ikunx kbir jew żgħir. La Fontaine f'wieħed mill-ħrejjef kien jitkellem dwar eh, personaġġi dajfa u b'saħħithom. Ma nidux nieħdu dan bħala eżempju, jiena naqbel mar-raġunijiet wara l-emenda ma mhux mal-Onorevoli Peck. Grazzi l-Onorevoli Cornel li sena minuta u nofs. Chair, since yesterday Yeah, I have a mic now. Uh, since yesterday... Mil-bira kellna dibattitu intens dwar għanix nieħdu għanix nieħdu preparazzjoni jibsa kontra il-gvern tal-Bosnia Herzegovina minħabba li ma zammewx ma dati ta' skadenti differenti sabiex kun hemm verament riforma kostituzzjonali li l-pajjiż verament għandu bżonn. Is-Sinjor Pack tipproponi li nsaqsu l Kunsill tal-Ewropa sabiex jikkonsidra li jissus jissuspendi il- eh, il-Bosnia Herzegovina u sabiex jifrizaw ukoll il-finanzi u l-fondi għal dan il-pajjiż. Jiena ma naħsibx li għandna qatt eh, nikonsidraw nifrizaw il-fondi IPA għaliex din ser tweġġa lill-ċittadini ħafna għalek nsaqsu split voting fuq dan il-punt, iżda nazbu li għanna bżon iktar urġenza il-mexxejja ta' dan il-pajis ta' Bosnia Herzegovina irġi jimxu pass iktar il maġġa jridu jaffaċċa l-konsekwenzi tal inerċa tagħhom. Irridu huma jaqblu bejnietom sabiex jipprovjenu dan kollu huwa fidejhom illi jimxu l qoddim irrid kemm iktar urġenza wkoll mill-komunità internazzjonali. Jekk l-ifriżar tal-sħubija ta' dan il-pajjiż tkun pendenti l-ebda pajjiż eh, ma jkun jista eh, jagħmel ta' berruħu li huwa li kollox jgħaddi. L-affarijiet mhumiex smixin tajjeb fil-Bosnia Herzegovina. Kemm il-mexxejja tal-Bosnia Herzegovina kif ukoll dawk internazzjonali għandhom bżonn jiksbu sens iktar torġenza u rridu jif u jalqu għajnijom għal dak li jem bżon li sir u jagħmlu dak li jem dak li hu meħtieċ. Grazzi. Għacċittadini tal pajis Em blue card t-ixtiq t eh, tuġiba? Uh, Mrs. Kuhn. Signora Cornelison, fid-dawl tal-punt li għamilt fid-diskors tijak, Inti kif t-ġustifika il-somom sostanzjali ta' flus gbar li tħallsu l-Bosnia Herzegovina l-kostituenti tijak li għed isibuwa għadifiċ li ħafna minnom biex ilaħqu mal-ħajja bħal ħafna minnis bil bija tal-Unjoni Ewropea? I think uh, the... Signora Cornelissen, naħseb li n-nis ta' Bosnia Herzegovina huma nis Ewropej, huma parti ħaqhom ikunu parti mill-Unjoni Ewropea xi żmien jew ieħor. Il-progress tagħhom huwa progress tagħna. Għal daqstent, il-flejjes kollha li jintefqu għal progress tagħhom, għall infrastruttura tagħhom, għal progress soċjali, għall impigi biex irraznu l-faqar hemmhekk u irduħ fl-aħħar mill-aħħar ħajat il-frott għal kull wieħed u waħda minna fl-Unjoni Ewropea. Dik hija s-solidarjetà u jiena nħaddana. Thank you very much. The... Grazie ħafna. Nkellim li mis l-Onorevoli Poreba ta' l-ICR, il-Konservativi Ewropej. Grazzi ħafna, President, Kommissarju. Mil-ġdijt, edin navalwaw il-mod kif il-Bosnia Herzegovina qed jagħmlu progress lejn l-Unjoni Ewropea. Urridu ngħidu li din hija l-iktar ħolqa dajfa tal-katina fil-Balkani tal-Ponent perspettiva Ewropea. U għalhekk rridu li jifukaw l-attenzjoni tagħhom għal ġestjoni tajba l-istat ta' dritt, l-binja ta' istituzzjoni demokratiċi, li jkun hemm ġudikatura indipendenti, li jkun hemm titjib ta' kapaċitajiet amministrattivi u anke riformi soċjali u ekonomiċi u ġlid kontra l-qatt. Problema kbira hija l-korruzzjoni li hija preżenti fl-oqsma kollha tal-ħajja pubblika kif ukoll fit-traffikar tal-bnedmin. Problema oħra hija n-nuqqas tal-mezzi ta' xandir pluralisti u indipendenti u l-diviżjonijiet etniċi li għatem. Naħseb li bid kabir tal-Unjoni Ewropea hawnhekk ukoll tkun investiment kbir u nittama lek li l-Bosnia u l-Herzegovina jkun jistgħu iżommu mal-kriterji kollha li namlulhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Belder għal-minuta. Fisem l-IFD. Grazzi ħafna, President. Seba ta' Mejju jien rċevejt risposti eh, għadulura minnaħa tal-EEAS, tal-azzjoni esterna. Baqaw lura li jitkellmu dwar il-minoranzi salafiti u minoranzi oħrajn fil-Bosnia Herzegovina. Ma tantx tawna risposti ċari. Fistanzi oħrajn rajna li kienem żewġ membri tal-ambasċata iranjana f'Sarajevo ġew mkeċċija minħabba attività ta' spionaċ u minħabba kuntatti muħadġiġin fil-pajjiż. Qed naraw eh, li ġew mkeċċija b'dinjità ta' xejn Jiena kont qed nistenna risposti serji minna naħa ta' servizz ta' azzjoni esterna u għalhekk nerġa' nistaqsi il-proċess tal subija tal-Bosnia Herzegovina jimxi jitfit ma' l-establishment reliġjuż politiku ta' Sarajevo u dak tal-Iran? Tista' fl flimkien? Taħseb li l-preżenza ta' minoranzi differenti fil-Bosnia li huma ta' ċertu xkil, mhux perikolużi għas-soċjetà tal-Bosnia Herzegovina għal kulħadd anke jekk dawn il-gruppi segwi prinċipji reliġjużi tagħhom u ma jridux josservaw il-liġi fil-pajjiż. Grazzi l-Onorevoli Anguku Rakis għal GUE NGL. Grazzi. Dan ir-rapport jitlob l-integrazzjoni ta' pajjiż ieħor fl-infern tal-Unjoni Ewropea biex bekk il-profitti tal-monopoli jibqaw dejjin jistanaw u tkun l-interess strateġiku tal-Unjoni Ewropea li jkun ħares. Qed nisimgħu li rridu nżidu riformi kapitalistiċi u nħaffuhom biex bekk nilaqgħu l-feriti tal-gwerra tan-NATO tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti f'imkejjen oħra. Kurjuża l-ħaġa li tisma' fuq il-korruzzjoni, il qat u l-faqar fil-pajis u tismaħħa man dawk li l-ewwel qabel kollox ħalquha huma stess dawn il-problemi, jiġifieri l-Unjoni Ewropea. Xi kurjuża li l-Unjoni Ewropea trid taqdi dan ir-rwol propju wara li farket l-Jugoslavja u wara li stabbiliet il-frontieri tal dan il-pajis ta' ex pajis tixrid ta' dem ta' dawn il-popolazzjonijiet Eja nasbu fit-truppi ta' okkupazzjoni tan NATO li għal-iktar minn 20 sena ilhom preżenti f'dan il-pajjiż. Il-popolazzjoni tal-Bosnia mandux għalfej jiġi integrat fl-Unjoni Ewropea imma anzi għandu jkun imbiet mill-iktar fis possibbli minn proċess ta' integrazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Klejs fisem it teġd. Grazzi President. Kum marda li naħsbu l-Bosnia Herzegovina tista' tkun pajjiż jista' jkun pajjiż kandidat tal-Unjoni Ewropea, huwa pajjiż li għandu ħafna kriminalità organizzata, pajjiż mifni bil-problema tal-korruzzjoni u ftit ma'tilu fil-fatt Sifko Budimir, il-president tal-Federazzjoni tal-Bosnia u l-Kroazja, ġi arrestat bis-suspetti ta' korruzzjoni fl-imkien ma' 18 il-ħaddim tal-post. Allegatament huwa ġi moti l-impunità minnaħat tal-pajis. Qed naraw li azzjoni passiva fisem il-kriminalità organizzata jaddu ilhom lixxa. Għalhekk din hija problema kbira fin nisġet ta' dan il-pajis, qed naraw problema ta' Vladizmu Islamiku li jrid liġi ta' xarija fil-Bosnia u l-Herzegovina. Bizzejet għanna problemi fl-Unjoni Ewropea, inut li noqogħdu naħsbu f'din il-ġennata ta' tkabbir iktar għal dawn il-pajjiżi. Grazzi. Issa nkellimni miss u għall-Onorevoli Posselt għal minuta u nofs. President. Ħadd f'dawn l-aħħar snin ma tkellem wis favur il-Bosnia Herzegovina daqs do rispek per eżempju jew is-sur Kovits fisem Panja Luka. Ija karba minna ħata Doris Peck. Bifix li toħda bis-serjetà. Ma tistax taqbad u twieġeb billi titkellem dwar korruzzjoni u naqqas ta' attività f'pajjiż partikolari, irridu naħsbu flimkien kif nistgħu nimxu l qudiem Ħafna jgħidu li hemm min għandu jirtira minn dan il-proċess u sa ċertu punta jista' jkun li għandhom raġun għax qed noqogħdu nidħlu wisq f'ħafna tentu fitu dettalji. Ma minn banda l-oħra imbagħad taħt it-tmexxija tal-Amerikani hemm struttura li mhux qed taħdem fil-pajjiż. Kif qal Joseph Strauss. Jekk taqfel eh, ġakket ta' ħażin, trid terġa' tnaħħi l-buttun u tagħmilha sewwa mhux tibqa' tagħmel bottoni. Irridu noqogħdu attenti għall-interessi tal-komunità u rridu sensiela ġdida ta' mexxejja għal dawn il-pajjiżi. Jekk dan irriduh, irridu naqdu rwol tagħna, xtajna kontribut tagħna biex dan il-pajjiż nejnuh fi żmien ta' kriżi. Imma mhux aħna biss li għandna nkunu attivi huwa l-pajjiż stess u ċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż Bosna Herzegovina stess ma stax ta' l-affarijiet minn barra, irrid ikun hemm il-seta ta' tiġdid li jiġi minn ġo l-pajjiż stess. Grazzi ħafna, il-kellim li miss fisem l-essendi surru ċekal minuta u nofs. Jura President, Ministru, Kommissarju, ħat ma stenna li triq tal-Bosnia Herzegovina lejn l-Unjoni Ewropea ħatkun wartu żgħar u faċli nafu l-struttura istituzzjonali komplessa tal-Istat u l-rapport ta' Dorispek ċara l-affarijiet li fadal ħafna xisir. Riforma kostituzzjonali titnieda biex tħaffef it-taħita deċiżjonijiet u tevita il-paraliżi politika issa u fil-ġejjieni. Minajr istituzzjonijiet li jaħdmu fuq livelli kollha mhux biss tkun diffiċli ma naħseb impossibbli li timplementa r-riformi meħtieġa u timmodernizza l-pajjiż il-sentenza Sadiċ Vinci għadha tistenna li tiġi implementata li lin mill-rappresentanza politika inklusiva, stat ta' dritt, il-sistema ta' ġudikatura, kollha għandhom jiġu msaħħa. Iżda d-daqs l isfidi li t taffaċċja l-Bosnia Herzegovina ma tistax tintuża bħala skuża biex ma jaġixxux. Anzi, hija appell biex l-elit tal-politiċi tal Bosnia Herzegovina iqarbu dan il-pajis lejn l-Unjoni Ewropea fl-interess tal-popolazzjoni tagħhom stess. Il-Kroazja ħad tkun membru fl-ewwel ta' Lulju. Montenegro qed tagħmel progress sostanzjali. Issa naraw progress fir-relazzjoni bej Belgrad u Prishtina. U ma naħsibx li Bosnia Herzegovina għandhom jaqgħu lura, iżda Mhix kompitu tagħna iva rridu imma fuq kollox sta għal mexxejja tal-Bosnia u Herzegovina li għamlu l-parti tagħhom. Grazzi. Grazzi ħafna. li miss l-Earl of Dartmouth għal minuta. President, grazzi. Il-Bosnia għandha rata ta' qatt tal-biki ta' 43%. Pajis ir ieħor tal-vant tal-Ewropa li qiegħed fil-kju biex jissiħe fl unjoni Ewropea. Meta niftħol bibin beraħ għal Bosnia ser ikun hemm fluss kbir ta' nies li joħorġu mill-pajjiż. Ir-Renju Unit imbagħad tkun isa kalamita. Lura fil-kostituenza tiegħi il-Partit Konservattiva tar-Renju Unit jgħid li huwa impenjat biex inaqqas l-immigrazzjoni. Iżda bħalma nafu l-koll din hija impossibbli dejjem jekk nibqgħu fl-Unjoni Ewropea. U tant hija impossibbli li qed tibqa' tkun iktar impossibbli u tiżdied din impossibilità hekk kif jsieħbu iktar pajjiżi u bħala konsegwenza ta' dan kollhom id-dritt tal-moviment ħieles. Taqtalek nifsek li l-gvern tar-Renju Unit u l-Partit Laburista li r r-reprezentanti tagħhom mhux qegħdin hawnhekk jistgħu jappoġġaw jappoġġaw attivament il-Bosnia l-Herzegovina li jsieħbu fl-Unjoni Ewropea. Thank you very much. Uh, Mr. Posselt. Grazie ħafna, Sur Posselt. Tella karta blu Il kollega Lest Wieġeb, jek joġbok. Sur Posselt. Jek joġbok. Grazie ħafna, nishtiq. il ressa mistoqsija l-Sur Ruċek. Xtaqt nistaqsiks li f'ħames ġimgħat u nofs il-Kroazja se jsiru stat membru tal-Unjoni Ewropea. Nistaqsi, x'ingħidu dwar il-kooperazzjoni transkonfinali bejn mal-Bosnia Herzegovina minn dak iż-żmien il-qudiem, speċjalment f'Plocovina, Panjoluka jew f'reġuni oħrajn, postijiet kritiċi. Taħseb li tkun possibbli li aħna naġixxu permezz tal-Kroazja? Issa li l-Kroazja ħtissija fl-Unjoni Ewropea? Grazzi. Għandek żewġ karti blu, Earl of Dartmouth. Fil-qosor jekk nista' wieġeb, iva nara li hemm possibilità għandna nħeġġu dan l-isforz imma fl-istess ħin irridu nkunu konċi tal-fatt li għal ħafna nies fil-Bosnia u Herzegovina il-ħajja tagħhom tkun iktar diffiċli għaliex il-Kroazja ser ikunu fl-Unjoni Ewropea u wista ħajkun hemm frontiera de facto bejn Kroazja u l-Bosnia u l-Herzegovina. Unek tkun iktar diffiċli li dak li jkun jivvjaġġa fil-Kroazja u ħatkun iktar diffiċli wkoll ovvjament għal ċertu nies. Għalhekk hemm bżonn ta' kooperazzjoni transkonfinali. Ma nara l-ebda mod ieħor ħlif dan. President, jekk nistax nista' nistaqsi l-Earl of Dartmouth, jistax nistaqsi domanda? Iva, tista' tina ċifra jekk joġbok qed pinġi stampa ta' nies tal-Bosnia u Herzegovina li huma isom teddida bħala pajjiż li għandhom 62 u 63 miljon ruħ, pajjiż li dejjem kien ħabib tal- ġnus ta' ċentru l-Lvant tal-Europa. Tista' ċifra ta' kemm minn dawn in-nies jgħixu fir-Renju Unit mill-Bosnia u Herzegovina? Well, uh... Grazzi. Mela, surruċek, naħseb li bir-rispett kollha titlef il-punt tal-punt tiegħi, mhix kwistjoni din, ma preċiżament għaliex aħna kapaċi li konna kontrolli fuq l-immigrazzjoni, il-Bosnia Herzegovina jekk issir membru tal-Unjoni Ewropea ma jkonniex kontroll fuq l-immigrazzjoni u inti u l-kollegi tiegħek għattu darba wara l-oħra dan u dan jiddispjaċini li ngħidu imma b'appoġġ tal-Kummissarju għattuh ukoll. Għandek karta oħra? Blu? Minnaħa ta' Sinjura Cornelison. Lest wieġeb? jek joġbok, Sinjura. Sur Dartmouth, fil-diskors tijak jider jisom il-BIH, il-Bosnia Herzegovina, ħajkun il-membru tal-Unjoni Ewropea għada, jisom edin fuq l-adba tal-bib jidher huwa ċar li dan mhux il-każ, hemm bżonn ta' proċess ħieħ, hemm bżonn riformi sħaħ mill-Bosnia Herzegovina għad-dritti tal-bniedem, stat ta' dritt, progress ekonomiku u anke l-kompetizzjoni li ssir parti mis-suq wieħdini. U għalhekk inti dan ma tixtiqux għaċ-ċittadini tal-Bosnia Herzegovina tittieħu il-perspettiva li jisek qiegħed il-bot minnhom is-sens tiegħek li tħossib il-ġarek għal-ċittadini ta' pajjiżek biss u mbagħad dan ma testendiex għal ċittadini oħra jiexu jgħixu barra mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea. Jien konnajt li ħsibt li kienet ċara ħafna, biżejjed ċara l-opinjoni tiegħi li l-partit tiegħi huwa kontra li l bosnia Herzegovina sir membru mill-Unjoni Ewropea. Imma aħna kontra iktar u iktar li l-Baċedonja, Serbja u fuq kollox it-Turkija, l-Arbanija, Montenegro u nerġa' fuq kollox it-Turkija li jsiru membri sħaħ tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa l-punt. U l-punt liħor li nixtieq nagħmel malajr malajr kieku kont qed ngħid kontra tal-Bosnia tissieħeb eh, għada intom din tintitolati li tajdu kontra u għalhekk qed ngħidu l-affarijiet issa ċarezza sħiħa. Thank you very much. The Next speaker is uh, Mr. Mölzer. Il-kellim li jmiss is-sur Mölzer. Nafu li l-BIH Bosnia Herzegovina huwa stat deċentralizzat bħalma nafu. U s-Serbi li ma jridux jkunu jiexu f'dan il-pajis hija ħaġa, ma fl-istess ħin għandek partijiet oħrajn li jridu deċentralizzazzjoni. Nistgħu ninjorawha din fi Brussell dedikajna ħafna flus għal dan provajna li dan istat insawruh stat multietniku ma ma kenniex suċċess. Issa aħna qed napplikaw standards differenti mbagħad fil-konfront tas-Serbja. Per eżempju, l-Albanjani tal-Kosovo fl-Unjoni Ewropea kien hemm kontribut ma xi oħra din. L-Unjoni Ewropea titkellem ħafna dwar id-drittijiet tal-bniedem, ma xi ngħidu dwar id-drittijiet ta' arna u dritt għall autodeterminazzjoni tal-nies tal-Bosnia Herzegovina, il-proċess kostituzzjonali u riformi tagħhom, il-proċessi li tippruvaw nimponu fuq dan il-pajjiż, qed naraw sarem neħerna u għandna ntemmu dan l-approċċ. Grazzi. Grazzi, il-kellimni miss, Signora Bazescu, fizam il-PPE. Grazzi ħafna, President, Komissarju. Jiena nappoġġa t-kabbir tal-Unjoni Ewropea anke lejn l-Vant tal-Ewropa kif ukoll lejn il-Balkani tal-Ponent. Iżda l-Bosnia Herzegovina huwa l-unika pajjiż fir-reġun fejn ma kienx hemm biżejjed progress lejn integrazzjoni Ewropea. Ir-raġuni ewlenija wara dan huwa nuqqas ta' viżjoni u naraw x'approċċ se jieħdu, x'direzzjoni ħajjieħdu dan il-pajjiż. Jidher li d-deċiżjonijiet qed isiru aktar diffiċli u mhux qed jittieħdu. Hemm dubji dwar il-kapaċità ta' Bosnia Herzegovina li taħdem bħala stat veru propju. Fost il-politiċi ma anke fost il-ċittadini ordinari. U differenza bejn il-politiċi u l-interessi tagħhom stess li jieħdu preċedent jihdu precedenza qabel l-interess nazzjonali fisser li l-progress tal-pajis jider li wasal biex ma jimxiex iktar l-qoddim, isu staġna. Issa jekk qed nitkellmu dwar kabbir lejn il-Balkani tal-Ponent jew l-Lvant tal-Ewropa, il-politiċi għandhom problema li jiksbu kunsens u l-istituzzjoni tal-minoranzi hija ta' tħassib. Taħt il-Kostituzzjoni il-Bosniaċi, il-Serbi u l-Kroati jistgħu Eh, ikunu eletti bħala president jew għal-karigolin tal-parlament. Però rridu attenti għal euroxettiċiżmu li tista' ssir komuni għal bija tal-pajjiż. Grazzi għal minuta u nofs Sinjura Fajon. Grazzi, President, Kummissarju, kollegi. Bosnia Herzegovina mhux qed nżommu taħt kontroll. Il-pajjiż jinsab taħt paraliżi politika, l-politiċi mhux qed iżommu mal wedit tagħhom għar-riformi Ewropej. Qed naraw li dan tibatu minnu l-ewwel qabel kollox iċ-ċittadini. Il-kollega PEK qed titkellem dwar il-sospensjoni tal-Bosnia Herzegovina mill-Kunsil tal-Ewropa. Jiena kontra x'mhux ħajjimxi għal progress ta' dan il-pajjiż. Qed naraw li dan il-pajjiż qed jgħaddi minn kriżi politika għall-oħra u bżonn ta' bidla radikali. Nixtieq li l-Bosnia Herzegovina tissieħeb fl-Unjoni Ewropea ma l-elit politiku jider li qed jipprova jwassalha fl-direzzjoni l-ħażina. Il-Bosnia Herzegovina tista' taħdem bħala soċjetà ta' minoranzi differenti u aħna nistgħu nkunu ta' eżempju għalihom. Iżda l-politiċi ma jistgħux jibqgħu bidejhom fuq żaqhom u ma jagħmlu xejn. Propju llum bil-kollegi tal-Parlament Ewropew aħna stidejna stidinna il- presidenza Irlandiża biex tħaffef il-naħħija tal-frontieri bejn il-Bosnia Herzegovina u l-Kroazja permezz ta' karta d-identità biss. Din tista' taqqat in-nies flok ta' freedom u ma nistax nifirdu n-nies minħabba nuqqas ta' suċċess tal-politika minħabba li l-elit politiku rasa nieħru fil-Bosnia Herzegovina, il-politiċi jisom qed jikkastigaw iċ-ċittadini, dan ma jistħaqqalhomx iċ-ċittadini li ħaqhom pajjiż li jkun pajjiż mibni fuq ġid. Grazzi. Fisem l-assendi il-PPL l-Onorevoli Kuka. Grazzi ħafna. Ħanet xi ħaġa li ħadd ieħor ma qala nixtieq ngħid illi nilqa u napprezza din l-inizjattiva tal-rappresentant li biex ikun hemm eh, immirati dawn il-riformi fil-Bosnia u Herzegovina. Pero l-affarijiet veru huma frustranti. Hija ħasra li l-ambizzjonijiet Ewropej għal dan il-pajjiż u anke ta' ċittadini huma paralizzati minħabba l-attitudni tal-politiċi u l-inkapaċità tagħhom li adottaw soluzzjonijiet li huma fil-fatt prinċipji bażiċi ta' tmexxija ta' pajjiż huma min qed imexxi fil-fatt huma responsabbli eh, ta' sitwazzjoni attwali qed nitkellem għu dwar anka l-drittijiet eh, tal-bniedem. Erba' snin wara d-deċiżjoni tal-qorti ta' Sedic Vinci eh, xorta waħda ma kienux kapaċi daħlu fil-Kostituzzjoni, fit-trattat tal-pajis, dritt ta' ċittadini li applikaw għal eh, biex jgvernaw fuq livell reġjonali jew lokali din hija xi ħaġa ta' prerequisit eh, fl-Ewropa. Jiena nixi li l-Bosnia u l-Herzegovina jkunu parti mill-familja Ewropea ma l-aħħar rapport eh, dwarhom juri illi ma kienx hemm progress u l-progress kien veru limitat, ġifieri kwalinkwa prekondizzjoni Eh, taqa fuq il-rappresentanti, fuq il eh, mesċeja ta' dawn il-pajjiż, il għandhom bżonn reformi daw, riformi hemm bżonnhom maċ-ċittadini tal-pajjiż innifsu. Imma kollox qiegħed fidejn il-politiċi tal-pajjiż. Grazzi ħafna. Mkestek u keġ di għaj sitt membri edin uh, ollow għansi il-bandira taħom, uh, ollow idejom biex jgħidu li jixtiqu jitkellmu taħt il-keġdijaj. Mela, minuta kull wieħed, l-Onorevoli Bangi l-ewwel. Grazzi ħafna President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropa u l-Bosnia Herzegovina edha f'sitwazzjoni eh, li hija Eh, f'pożizzjoni eh, vulnerabli entitajiet hawnhekk tliet gruppi etniċi jgħixu f'dan il-pajjiż u għalhekk l-affarijiet huma aktar komplikati eh, mill-Ungerija, konna moħħad f'belt Zajra, u anke aħna kena l-istess sitwazzjoni kena l-Kroati, l-Ġermaniżi u s-Serbi kollha eh, jgħixu f'pajjiż eh, fil-pajjiż wieħed u l-istampa hawnhekk hija l-istess. Issa fil-rigward Bosnia u Herzegovina hemm bżonn li tiġi stabilizzata sitwazzjoni kemm issa jkun malar nispera li negozjati jitħeffow u l-affarijiet jimxu l-qudiem b'mod veloċi biex bekk dan il-pajjiż nippermettulu li jissieħed mal-Unjoni Ewropea bħal Unjoni Ewropea ma nasibx li se jkun l-ebda pożizzjoni oħra fir-rigward tal-Bosnia Herzegovina meta wieħed isir fl-ewwel ta' Lulju il-Kroazja ħadkun qed tisħeb magħna u relazzjonijiet tagħna mal-Bosnia Herzegovina ħajkunu aktar mill-qrib. Grazzi jgħid il-President l-Onorevoli Weidenhoff issa. Grazzi ħafna President, ringrazzjak tal dan il-rapport ta' progress kiku ma tantx qegħdin nitkellmu dwarhom eh, il-sitwazzjoni traġika tagħhom eh, ta' wara l-gwerra għalin inqas issa it-taffiet u eh, l-affarijiet però issa bħalissa mhux qegħdin jiċċaqilqu u it-tama illi huma jersqu lejn perspettiva Ewropea din jiġu infarka. farka Fl-aħħar eh, mill-aħħar dawk li għandhom is-seta f'idejhom eh, huma jridu jipprovaw isolvu il-problemi, il-sitwazzjoni fil-Bosnia Herzegovina għandha tingħata aktar attenzjoni u għandu jkun impressjoni biex eh, jinstabu soluzzjonijiet ġodda, ma nix inħallu il-dan il-pajis għal rasu, inkella jaqafidejn l-estremisti, grazzi ħafna. L-onorevoli Kaċenissa. Grazie ħafna, Sur President, Ministru, Kommissarju, fid-dawl tal-adezjoni fl-Unjoni Ewropea għanna nejnu l-Bosnia u l-Herzegovina biex inkomplu ankam l-arġamenti ta' Kroazja wara l-ewwel ta' Lulju. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jistaw jidħlu fil-pajjiżi viċini tagħhom bl-ID tagħhom, bl-ID kart tagħhom rridu nuru aktar solidarjetà ma' ċittadini tal-Bosnija u nippruvaw nejnu kol rikupru ekonomiku u li jkun hemm kuntatt bejn in-nies kull fejn ikun possibbli fl-istess ħin irid nitkellem kontra l emenda tal-rapporter numru 7 illi qed waslet il-Kunsill biex jagħmlu sospensjoni fuq l organizzazzjoni ta' dejn rridu naffaċċaw il-dritt kostituzzjonali imma mhux niżolaw aktar il-pajjiż billi nqablu mal Belarusja. L-unika pajjiż Ewropew li mhuwiex eh, membru fil-Kunsill ta' l-Ewropa. Hemmhekk mortu għamiltu iż-żejjed, irridu nagħmlu emenda drastika u dan ma minniex irridu nilħqu dawn iċ-ċittadini tal-Bosnija u ma nappruvawx naqabluha ma' pajjiż li ma jistax jagħmel m'għandux il-mezzi kostituzzjonali biex jieħu l-affarijiet fidejh. Grazzi ħafna, issa issur Paxka għal minuta. Grazzi ħafna. Il-Bosnia Erzegovina hija pajjiż bi struttura politika komplessa ħafna fil-pajjiż Balkani hemm asma reliġjuża u politika wkoll u wassala għal diffikultajiet biex ikun hemm struttura hemm il-ġrieħi tal-gwerra u hemm anke noqqas ta' fiduċja fost il-mexxejja ta' bosta komunitajiet fil-pajjiż. Pereżempju, il-Kroati fis-Serbja setgħu juru lin-nies tal-Bosnija illi hemm mod razzjonali kif jiġu salvuti l-problemi mingħajr ebda forma ta' proġedizzju. Dan jista' jkun eh, mod kif nistgħu nimxu l qoddim f'dan il-pajjiż għalhekk nemmen li għandna nkomplu f'dan il-proċess ta' integrazzjoni fil-pajjiżi Balkani u nippruvaw niksbu l-fiduċja ta' dawn in-nies l-għajnuna tagħna f'dan il-pajjiż m'għandix m'għandniex alternattiva oħra għal kemm huwa diffiċli meta maqablu ma' pajjiżi oħra u f'taktar ikkomplikat. Grazzi ħafna. Grazzi, issa issur bronz. Jena nixtieq nifraħ lil Bosnia u Herzegovina tal-li ma tantx għamlu progress biex jilħu l-kriterji politiċi. Aktar ma juru rezistenza lejn l-Unjoni Ewropea, aktar aħjar fl-opjoni tiegħi mod partikolari rreżistew eh, lejn mixja lejn eh, ekonomija tas-suq neoliberali minflok dik ta' intrapriża, ftit progressar fuq il-libertà tal-moviment u jiena nixtieq nifirħilhom sakemm imbagħad imbagħad sirt naf li jirreferu għal ħelsin eh, tal-moviment fil-Bosnija stess. Jekk tkun il-Bosnija taħsibha darbtejn jekk tivvjaġġax lilin minn pajjiżek hemm ukoll referenza għax ma hemmx viżjoni konġunta dan ifisser li l-pajjiż maqsum fi tlieta il-kooperazzjoni politika hija minima ħafna. Hija tajba li ndaħlu pajjiż maqsum fl-Unjoni Ewropea, stat maqsum ma tistax tigverna bħalma l iżvediżi fl-Istokkolma jistgħu jislu konklużjoni f'dan il-moment. Grazzi ħafna Sur Bronz, Sur Zenka issa. Grazzi ħafna jina xtaqt nifraħ, najdilkom grazzi ta' dan id-dibattitu għal xuri li situazzjoni fil-Bosnia Herzegovina miex waħda sodisfaċenti għal ħadd. Però hawnhekk għandna din il-problema. Dan ifisser illi dan il-pajjiż m'għandux jingħata l-għażla li jissieħab fl Ewropea, jina sab li dan għandu jkun għaliex inkella l-Unjoni Ewropea ser titlef strument eh, eh, Issa titlef eh, ċans li kollha influenza f'dan il-pajjiż, meta diskut dan il-pajjiż, irridu nżommu f'moħħna il-kontest storiku u etniku, naħseb li jkun aħjar illi kieku jaħdmu aktar lejn l-Unjoni Ewropea u jippruvaw jilħu l-kriterji u l-standards kollha minn flok ma nħalluhom eh, waħedhom. Grazzi ħafna, issa wasalna fitmim id-dibattitu u s-sur Fule eh, jista' jikkonkludi. Sur President, onorevoli membri, kultanti jiena ma nsegwix ma test Nispera li mhux ħanamel ħażin. L-onorevoli membri għajmu l-kustjoni li fuq il-movement tal-ħaddiema u mhux ħanamel referenza għal isem. Jien ħafna drabi nipprova nevita li nati dati fuq il-proċess ta' adeżjoni. Nista' nagħmel eċċezzjoni llum Nispera li il-kollegi jaffruli. Il-Bosnia Herzegovina għadhom ma applikawx biex isiru eh, stat membru tal-Unjoni. Jekk il-kondizjonijiet ikunu kif suppost, dan jista' jsir 50 xhur. Unħallu fidejja minn bat il kunsill imbagħad jerġa' jiltaqa' biex jikkonsidra. Jkun hemm track record tal eh, tal jisrobu anke l-Kummissjoni biex tagħmel xi tħejjiet, imbagħad jekk kollox jimxi tajjeb jinistgħu nipproponu għal negozjati ta' adeżjoni jista' jkun hemm xi dewmin għaliex jkun hemm xi prioritajiet li rridu naqdu, nagħmlu screening ukoll kif ukoll erba' jew ħames snin ta' negozjati, sentejn tara proċess ratifikazzjoni għal eh, biex kunu konformi ma' trattati. Nixtieq infakkarkom ukoll l-Stati membri għandhom il-possibilità ta' seba snin biex jipproteġu is-suq intern tagħhom biex ma jkunx hemm moviment tal tal-ħaddiema. Jekk kollox jimxi sew qed ngħidu 17 il-sena mill-lum biex tagħmel dan tit vizjoni kbira ħafna biex kun taf xi problema ħajkollok fi 17 sena. Jiena ma nistax narom għabbażi tal esperienza li għandi. U partikolari fil Unit fejn jiena ħdimt. Mela, tlet punti. Għanna responsabilta u impen għal Bosnia u l-Erzegovina. Aħna imponejna bil fuqhom. Għanna dan l-impenn Dan il-bil Dayton kien l-aħjar qafas għal-jom biex jimponu biex nimponu paċi fil-Bosnija u Erzegovina. Issa, wasal iż-żmien illi naħsbu ftit fuq qafas differenti. Jew anzi li nagħmlu trasformazzjoni tal-Bosnija. L-adeżjoni hija l-aktar strument Ut li għanna, mux dak li qbil għamilna, imma l-adezjoni, u permess l-adezjoni li aħna nkunu nistaw nindirizzaw numru ta' dawn il-kustjonijiet eh, li qegħdin mentaw dwarhom. Irridu ngħinuhom biex jgħaddu dan il-punt u jidħlu fil-proċess ta' adeżjoni tal-Unjoni. Dan il-punt dan il-punt ser nerġa' nitkellem fuq aktar tard. Għalissa diffiċli biex nkun nafu jġib jiġri f'dan ir-reġjun. Qed nitkellmu fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea u westawu mal-Bosnija. Il-bqija tar-reġjun bejn il-viċinat sar Prishtina għadhom għatem konfuzjoni imma jekk hemm rieda jistgħu jaslu. Dan juri kemm huwa importanti li kollna din il-perspettiva Ewropea. U kemm hemm potenzjal fuq dan il din l-adeżjoni bħala għodda ta' trasformazzjoni irridu nejnu l-Bosnija sabiex ma tibqax dak il-pajjiż waħdu fil-ġemp u li jibqa fil-qafas, moħħal fil-qafas ta' Dayton, mentri il-bqija eh, kollox miexi fil-qafas Ewropew. It-tielet ħaġa. Kultant namlu referenza għal Sedis Finci, il-deċizjoni Sejdiċ Finci fuq l-applikazzjoni biex jisibu fuq l-Unjoni Ewropea. Issa dan mhuwiex il-każ, il-każ Sejdiċ Finci huwa raġuni għalfejn m'għandniex l-implementazzjoni tal-ftehim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni. Għaliex it-tieni ġurnata meta jidħol dan qbil fis-seħ nibdew proċedura ta' ksur Imbagħad, il-Bosnia Herzegovina mhux qed tilħa l-impenji internazzjonali mistennija u irridu namlu ċara dan iwassalni issa għal rapport ta'kom għal mozzjoni għal riżoluzzjoni u anke għal l-emenda għalih. U jien mhux ħanadħol fid-dibattitu jekk il-proposti u miex l-aħjar proposti. Imma jiena naqbel jekk wasal xi żmien biex inqajmu l-allarm fuq il bosnia Iva. Wasal iż-żmien. U waqt li smajt ħafna minnkom jagħmlu referenza għal dawn l-emendi u qalu li mhux ħajamlu appoġġ Ma smajt xi alternattivi minn għandkom, ma smajt xejn. Ma smajt lebda proposti minn għandkom fuq kif nippermettu lil Bosnia l herzegovina biex jilħu dawn l-impenn, jilħu madan l-impenni internazzjonali. se jkun hemm elezzjonijiet parlamentari. 50 xhur. Fis-sena d-dieħla. X'se nagħmlu dakinhar? X'jiġri jekk ikollna elezzjoni parlamentari oħra fil-Bosnija? Minajr ma dawn jimxu fuq dak li qalet il-Qorti Ewropea tal-Ġust tad-Drittijiet Umani. Sen għajmu l-allarm minn bat dakinhar? Iż-żmien li namlu dan huwa issa. Mhux biex namlu teddida, imma biex nagħmlu żewġ affarijiet ċari. Irridu tindirizzaw il-verdet tal-qorti, tamlu eh, riformi kostituzzjonali biex jaqblu ma' din id-deċiżjoni tal-qorti. Għax inkella, mux tal ma tistawx tapplikaw għal sħobija f'unjoni imma tkun qed tiksru il-bil internazzjonali u dan se jkollu konsegwenzi serji inkluż fuq l-applikazzjoni provizorja tal-ftajim ta' stabilizzazzjoni u assoċjazzjoni dan il-bil provizorju. U t-tieni messaċċar huwa illi aħna din hawnhekk biex ngħinukom għax aħna l-imsieħba tagħkom Diġa orejna kemm aħna serji kemm irridukom li taqsmu dan il-pont u tiġu flew titħlu fl-Ewropa, jekk li għamilna ma kienx biżejjed aħna minn naħa tagħna ser nirdupjaw l-isforzi tagħna. Imma rridu li jkun hemm viżjoni komuni anke minn naħa tagħkom. Għaliex inkella intom tkunu qegħdin tilħu l-istennijiet li għandhom eh, l-aspettattivi li għandhom iċ-ċittadini tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna kommissarju. Issa fisem il-Kunsill is-Sinjura Creighton. Grazzi ħafna, President, Honorable Membri, grazzi għal naħseb li kien dibattitu ċar għalix urejna kemm aħna dizappuntati. Imma naħseb li kien ukoll kostruttiv tal inqas minnaħa tal-Kunsill u anke mill kummissjoni Xtaqt nerġa' nenfasizza illi l-Unjoni hija impenjata li eh, kollha din l-approċċ Ewropew lejn il-Bosnija. U rridu nagħmlu pass lura u niftakru li kull pajjiż Ewropew huwa intitolat li jissieħeb fl-Unjoni. Sakemm ikollu ċertu jilħaq ċertu kriterji, ġifieri din mhix kwistjoni ta' eh, fejn għandek sat membru li jiddeċidi jekk jew le, jekk hux Ewropew jew le, jew jekk għandniex inkabbru l-Ewropa l-Unjoni Ewropea jew le, għandna dan l-impenn, għandna dan id-dmir. U għandna dmir n-westaw l-Unjoni Ewropea għal dawn il-pajjiżi Baltiċi, mhux biss għall-impenji tagħna ta' eh, mux biss minħabba l-impenji li għana taħt il-bil internazzjonali, imma mux għal eh, l-impenji bis li għanna ħna manka responsabiltajiet pala insiħba fil-bil Dayton. U rridu nirriflettu fuq dan. Pala attur internazzjonali kif ukoll pala eh, pajjiżi Ewropej għanna għanna responsabilta għadha l-pajjiżi tal-Balkani. Mod partikolari li l-integraw il-Bosnia li tant kien pajjiż maqsum u li għas għandhom sfidi kbar qoddimhom u ostakli xjelbu biex jaqdu l-popolazzjoni tagħhom u biex fl-aħħar mill-aħħar jinaqdu bħala parti mill-familja Ewropea. L-Unjoni Ewropea titkompli tassisti dawn il-pajjiżi ser insaħħu l-preżenza tagħna imma il-ħafna stati membri u anke il-rapporter Sinjura Pak Is-Sur Kukan u oħrajn li qalu li responsabilità għal progress mal-Bosnija dan jiddependi fuq il-mexxejja u l-istituzzjonijiet tagħha u dan dejjem huwa minnu naħseb li l-Unjoni tista' tkun eh, sim sieħeb parteċpi ma ma nistgħux nissostitwixxu l-azzjonijiet li jeħtieġ li jittieħdu mill-mexxejja politiċi f'dak il-pajjiż. Riformi huma kruċjali huma riformi li huma kontrari għal suġġerimenti minn min intervent partikolari dawn huma ibbażati fuq is-sistema ta' valuri tagħna, valuri li huma bbażati eh, fuq rispett għad-demokrazija, għall-minoranzi, għall-istat ta' dritt, il-valuri li fuqhom hija bbażata l-Unjoni Ewropea. U huwa ġust li aħna naħdmu u ninkoraġixxu l-insieħba tagħna l-Ewropej għal-kemm huma l-barra mill-Unjoni Ewropea li jimmiraw biex jinġu implementati dawn il-valuri fil-pajjiżhom stess għal ta' ċittadini tagħhom stess. U min ixħan skuża ruħi u naħsibx li hawn ħafna nies hawnhekk f'din il-kamra li sar jiskużaw ruħhom tal-li jinsistew li jkun hemm dawn il-valuri. Ir-riformi huma essenzjali mhux għax qed nappellaw għalhom imma għaliex huma l-interess tal-pajjiż u ċ-ċittadini tiegħu. tqajjem il-punt ukoll illi din mhix kwistjoni li se tissolva millu għall-għada u m'għandna xejn mhix nibżgħu Ilu 10 snin sa minn meta l-Kroazja bdew il-vjaġġ tagħhom għall-adeżjoni fl-Unjoni u l-Kroazja se tissieħeb magħna fl-ewwel ta' Lulju. Pajjiżi oħra qegħdin jagħmlu progress ukoll. Tkellimna anke f'dan il-kamra ftit ġimgħat ilu tkellimna fuq Serbja u l-Kosovo u naħseb li x-xogħol tal-rappresentantoli u l-Kommissarju u li ħafna membri ta' dan il-Parlament ammiraw il-persistenza li wassal għal dan il-bil li ma tfadlilna ħafna x'namlu għal pajjiżi kollha għal pajjiżi kollha tal-Balkani tal-Ponent u rridu nilħu l-impenji li stabilixejna għal dawn il-ċittadini. Semmejna il-konferenza s-sessir f'Dublin fuq u naħseb li huwa opportunità tajba lina biex nirriflettu fuq id-dibattiti li anke li semmejna l-bieraħ fil-plenarja tkellemna li dejjem nistgħu nimmiraw lejn dinja ideali imma fil-każ ta' tkabbir mod partikolari bħal Balkani tal-ponent, irridu niftakru minn fej bdejna, minn fej tlaqna, irridu niftakru fit tixri tad-dem, fil-gwerer, it-traġedji li saħħew fuq l-adba tal-Ewropa ftit ta' smin ilu. U kemm sar progress fir-reġjun. U dan il-progress jekk sarx fil-Kroazja, fil-Montenegro, jew f'pajjiżi l-oħra li bil-mod imma b'mod konsistenzi qed jagħmlu progress għall-integrazzjoni Ewropea. Jistaw, żgur li jistaw li jagħmlu progress f'Bosnia. Iva, aħna frustrati, Iva, irridu li jkun hemm tmexxija, imma jiena konvinta illi ser nagħmlu progress fuq dan. Ixtieq ringrazzja l-Parlament tal-partiċipazzjoni fuq tagħkom fuq dan u naħseb illi xol eh, silenzjus li jisir minn rapporters u minn dawk kollha li eh, jipparteċipaw ma' ma' individwi, ma' soċjetà ċivili, ma' partiti politiċi, fuq livell governattiv ix-xogħol tagħkom għandu valur enormi u jkompli jenfasizza l-bżonn għal riforma u l-premji kbar li hemm li se jiksbu ċittadini u l-pajjiż kollu kemm hu. Il-proposta tas-Sinjura Pak u l-emendi tagħha li tagħmel sospensjoni li kemm sospensjoni mill-qorti tal-ġustizzja m'għandniex pozizjoni tal-Kunsill minn dan imma nista' nitkellem b'livell personali. Jiena nifhem għal xi tajdu hekk naqbel illi jkun hemm hemm ċertu konsegwenzi. Imma fl-istess ħin naħseb li l-qorti tal drittijiet umani titkun il-punt ta' rikors biex ikunu jafu x'inhuma d-drittijiet tagħhom. Jiena pjuttost imħasba li tista' tkun xi ħaġa kontraproduċenti imma lesta li nisma aktar mill-Parlament fuq dan. Nixtieq nirringazza l-Parlament għal darboħra u nixtieq nfakkarkom kemm huwa importanti għall-istituzzjonijiet Ewropej li jaħdmu flimkien u biex ikomplu jaħdmu mal-Bosnija. Naħseb li nafu sta f'dan l-istadju illi s-soluzzjoni illi ġiet offruta għal-Bosnija permezz tal-bil ta' Dayton u anke permezz tal-partiċipazzjoni tagħna fuq livell Ewropew fuq l-integrazzjoni Ewropea, da mhux qed jaħdem. U jiena naħseb illi issa hemm bżonn li nisimgħu nisimgħu s suġġerimenti ġenwini minn numru ta' pajjiżi sur Juċek, sur Pastleton u oħrajn. U rew il-bżonn ġenwin għal riforma kostituzzjonali jiena nemmen illi rridu nimxu fuq din id-direzzjoni hemm bżonn għal approċċ ġdid għal Bosnija u naħseb li dan huwa konsens li għandna f'din il-Kamra u rridu insibu eh, mod ġdid jirrispetta l-komunitajiet kollha dawk li għandhom eh, sfond soċjali differenti u li joħorġu minn dan l-impass politiku u li jsir aktar xogħol ah, meħtieġ aktar xogħol mill-Kunsill, mill-Kummissjoni u mill-Parlament u resta li naħdem magħkom il biex nippruvaw niksbu tan. Grazzi ħafna. Irányuló indítvány érkezett a vit... Fil-fat kien hemm mozzjoni għal eh, riżoluzzjoni sabiex jitwaqaf dan id-dibattitu u għalek jiena ser nissuspendi dan id